l-agenda tgħidilna li l-ewwel ħanivvutaw fuq ir-rapport ta' Sur Christ Doffler dwar l-appoġġ tal-Unjoni Ewropea l Qorti Kriminali Internazzjonali. Sur Christ Doffler jixtieq jippreżenta tliet emendi orali. Mela, l-ewwel emenda, aħna ħankunu qegħdin nikkonsidraw l-emendi kollha b'mod separat. L-ewwel emenda kif Minħabba avvenimenti internazzjonali dun għamlu żewġ bidliet tekniċi rridu nżidu wkoll element ġdid fi premess 11 irridu nneħħu l-isem ta' Muammar Brattant inqatel u f'artiklu 24 jridu nagħmlu l-istess ħaġa wkoll. Minflok ħanżidu sejta l-Islam Kaddafi li għattifatija t tiegħu għal Sanusi tal-Libja. Ġifiri naħseb li daw il-bit li tridu jisiru biex nwieġbu realtajiet internazzjonali preżenti f'artiklu 48 jidu nżidu liġi umanitarja internazzjonali u ġustizzja internazzjonali. Illi skont il-rappreżentanza huwa li ħankun attivi f'dan il-qasam. Naħseb li dan ir-rapport ġej f'mument xira ħafna speċjalment minħabba sitwazzjoni fis-Sirja li ikun ċar daqs il-kristall illi huma maħħa jittellaw quddiem il-, -kristall, ġustizzja u dawk fil fis-Sirja jridu jkunu jafu li x-xabla ta' Damikliż hija ebdendla fuq onqom bħalissa. Grazzi. Dziękuję bardzo kolego. Grazzi ħafna. Il-kollega tagħna prezenta it-tlet emendi orali flimkien. Għaw xaħat li għandu oġġezzjoni jekk taġġazzjonaw huma bil-wifqa ma jidher li ħadd għama għam bil-wifqa u għalek ħarivvutaw u fuq dawn it-tlet emendi orali. Issa votazzjoni nominali miftuħa. Czy wszyscy głosowali? Zamykam głosowanie. Il-votazzjoni maluqa. Għaddit. Kolleġe. Prosat li kollega. Issa, il-punt li jmiss fuq l-agenda huwa il-vot tas-sur Kumutsakos fuq program biex iġi appoġġat l-iżvilupp ta' politika marittima integrata l-ewwel blok favur kontra astenzjoni tad-diet. Il-blok numru 2 jaqa. U ħan il-proposta kollha issa favur kontra assenzjoni tad Proset l-rapporter naddu issa għal rapport kollu kemm votazzjoni nominali miftuħa. Kulħadd ivvota votazzjoni magħluqa. Addit. Grazzi. Grazzi għal dan il-rapport, issa naddu għal punt fuq għal vot fuq il-rapport ta' Subrezina fuq program għafas tal Komunità Ewropea tal enerġija Atomika Riċerka u Attivitajiet ta' Taħriġ Nukleari. Abbasta rizoluzzjoni 22 emenda mill-Kumitat ITRE. Il-votazzjoni favur kontra stenzjoni tad-ditt. minna nominali, votazzjoni miftuħa. Fuq mela tlieta, fuq kulħadd favur, kulħadd vota, votazzjoni magħluqa. Għaddit. Emenda numru 8, votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa. Kulħadd vota, votazzjoni magħluqa. Għaddit. Emenda 34. Votazzjoni nominali u votazzjoni separata. L-ewwel parti miftuħa l-votazzjoni fuq votazzjoni mal-buqa. Maddiċ, it-tieni parti. Votazzjoni miftuħa. Kuħat vota, signori. Votazzjoni mala. Maddit. Meta eh, Mendel, meta xfavur kontra astenzjonijiet għaddiet. Emenda 30 da favur kontra astenzjonijiet għaddiet. Eja, namlu verifika. Emenda 30 votazzjoni elettronika. Tissi għosovali? Kħat vota. Votazzjoni maluqa. Għaddit. Emenda 16, favur. Kontra, attenzjoniet, għaddit. Emenda 17, favur. Kontra, attenzjoniet. Għaddit. Emenda 35. Votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa. Kħat vota. Votazzjoni marwa. Maddiċ. Emenda 21. Favur? Kontra? Astenzjonijiet? Għaddit. Emenda 36 votazzjoni nominali votazzjoni miftuħa. Votazzjoni Zamykam głosowanie. Votazzjoni maluqa. Madiċ. Amenda 31 votazzjoni nominali votazzjoni miftuħa. Kħat t-vota votazzjoni mal-għu. Maddiċ. Emenda 32 votazzjoni nominali votazzjoni miftuħa. Kħat t-vota. Votazzjoni maluqa. Maddiċ. Emenda 33 votazzjoni nominali votazzjoni miftuħa. Kuħat vota Votazzjoni maluqa. Maddiċ. Għan votaw issa fuq l-emenda, l apposta l-emenda ta' komissjoni favur kontra astenzjonijiet għaddit. Għan votaw issa fuq l posta rezoluzzjoni votazzjoni nominali votazzjoni miftuħa. Kuħad vota t votazzjoni maluqa. Għaddit. Proset li l kollega Presina, issa punt li mis fuq l-agenda huwa il-punt dwar il-summit tal-Unjoni Ewropea l-Istati Uniti li ħajsir fit-28 ta' Novembru 2011. Ha Għanna rezoluzzjoni konġunta minn ħames gruppi politiċi emenda numru wieħed u mill nista' nifhem is-Sur Brock jixtieq jitkellem. Jekk jogħġbok Sur Brock. President, pa minna zbal Il-grupp tiegħi jirrakkomanda li nivvotaw favur dawi numru wieħed. Tajjeb jen nivvotaw dawi wieħed favur kontra astenzjonijiet għaddiet. Paragrafu 8. Votazzjoni maqsuma l-ewwel parti favur kontra astenzjoniet għaddiet. it tini parti favur kontra astenzjoniet għaddiet. Paragrafu 11. Votazzjoni maqsuma l-ewwel parti favur kontra, astenzjonijiet, għaddiet, it-tieni parti, favur, kontra, astenzjonijiet, għaddiet. Emenda numru 2, favur. Daw kontra. Ejja nivverifikaw b'mod elettronika emenda numru 2 votazzjoni miftuħa. Kuħat il-vota, sinjuri, il-votazzjoni għallura maluqa. Għaddit. Paragrafu 14. Votazzjoni maqsuma l-ewwel parti favur, kontra astenzjonijiet għaddit it-tieni parti favur. Kontra astenzjonijiet għaddit. Paragrafu 22. Sur Signura Sinjura Latfer tixtieq tagħmel emenda orali għas-sur għal paragrafu 22. Sinjura Latfer President, din emenda li tirrifletti il-fatti. Għonek fil-lista tal-votazzjoni t'anna, jieħdu nota tal-tabira tal-Komissjoni dwar il-konklużjoni tan-negozjati tal-ftejn tal-PNR illi se tkun eh, ħadġi studjata mill-Parlament Ewropew fil-riżoluzzjoni tiegħu ta' 5 ta' Mejju 2010 u 11 ta' novembru 2010 u l-klim oriġinali hemmhekk huwa skaduta li xi kummissjoni fil-fatt ġa ħabret il-konklużjoni ta' negozjati għalhekk nittama li gruppi kollha jistgħu jaqblu illi għandna nagħmlu tqarija tal-fatt il-realtà li ninsabu fiha m'hemm l-ebda tifsira eh, soġġettiva għat-tibdil. Grazzi ħafna. Għan xaħat li jishtiq għal l emenda ma qed nara l ħadd mela paragrafu 22 favur kontra sanzjonijiet għaddiet. Emenda 3 favur kontra astenzjonijiet maddiċ. Emenda 4 favur Skużawni, għaw xaħat li għat jissuġġerixi Le. Amenda erba. Favur. Kontra. Eħn verifikaw b'mod elettroniku l-votazzjoni miftuħa emenda numru 4. t-vota signuri ma mela votazzjoni magħluqa issa. Ma' diċ. Wara paragrafu 25 għanna Sur Brock illi ħajprezentanna emenda orali jekk jaġbak Sur Brock. Assis President. Kollegi, aħna ħadna konsiderazzjoni ta' dawn il-preparazzjoniet li qegħdin isiru għal dan is-summit u rajna għatta proposti li ma kienux ġew inklużi fil- rizoluzzjoni konġunta, għalek jek taqblu nishtiq li ninkludi din il-sentenza fix-xogħol tal-delegazzjoni kieġebkom aċċettawha bħala European Parliament delegations at TLD to make use of their input. Eh, wyrazić sprzeciw wobec tej Għaw xaħat li jishtiq joġġazzjona l-dillement Mawħati oġġazzjoni, anzi, vera kontenti t-idru jen votaw. Wara paragrafu 25 minnu favur kontra astenzjonijiet għaddit flimkien mal-emend orali. Naddi issa għal rizoluzzjoni konġunta favur kontra astenzjonijiet għaddit. Nishtiq nirringrazzjakom għal din ir-riżoluzzjoni tal votajtu favorija. Issa ħan votaw il-mozzjoni għal risoluzzjoni tal-itre fuq l-internet u neutralizzati tiegħu fl-Ewropa. Ħan votaw fuq il-risoluzzjoni kollha kemm favur kontra astenzjonijiet għaddit. Il-punt li mis fuq l-agenda huwa l-vot fuq sitt riżoluzzjonijiet għal proibizzjoni tal-munizzjoni tat-tip cluster. Għanna risoluzzjoni konċinta ta' ħames gruppi politiċi ma' nix emendi. L-ewwel paragrafu favur kontra astanzjonijiet għaddit. Paragrafu 2 favur kontra astanzjonijiet għaddit. Paragrafu 5 favur kontra astanzjonijiet għaddit. Premessa E favur kontra astanzjonijiet għaddit l bosta rizoluzzjoni kollu kemm favur kontra astenzjonijiet għadda. Il-punt li mis fuq l-agenda l-votazzjoni fuq Erba mozzjoni ta' rizoluzzjoni fuq il-modernazzjoni ta' leġislazzjoni dwar il-vet biex tingħata spinta lil suq uniku diġitali. Rizoluzzjoni konġitat l-gruppi politiċi ma' nix emendi, nivvotaw fuq Rizoluzzjoni kollha kemm hija votazzjoni miftuħ. Tif xi sovali? Kulħadd tivvota? Nagħlaq il-vot. Porządek dzienny przewiduje głosowanie na sprawę. U issa ser nivvotaw fuq il-rapport ta' Sur Lisek fuq negozjati tal-ftejim ta' Assoċjazzjoni tal-Unjoni Ewropea u l-Ġorġa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 u l-istituzzjonijiet l-oħra kollha li kaparaw għal dan ir-rapport. Dan huwa rapport importanti ħafna mhux biss għalina, iżda huwa rapport ukoll li aħna inna nistennuh u qed nafu li l-Ġorġa wkoll qed tistenna rapport bħal dan. Issa l-emenda numru 7 l-votazzjoni minn favur. Kontra. Astenzjonijiet għaddit. Emenda wieħed minn huwa favur kontra astensjonijiet tgħaddi. Emenda tlieta minn huwa favur kontra namlu verifika elettronika niftaħ il-votazzjoni. Czy wszyscy głosowali? Kulħat vota? Nala il-votazzjoni. Maddiċ. Emenda erba minn huwa favur. Kontra. Astenzjonijiet taddi. Emenda tnejn minn huwa favur. Kontra. Astenzjonijiet taddi. Emenda sitta minn huwa favur. Kontra. Astenzjonijiet maddiċ. Is-Sur Svoboda ħajressa emenda bil-fom għall-emenda numru 5. Jek joġbok. Danke, President, ich habe... Grazie ħafna, President. Issa l-grupp politiku tiegħi għamel emenda bazata fuq informazzjoni falsa u għalhekk nishtiqu nbidlu l-emenda din l-emenda bil-fom. Nittamal il-kollegi jistgħu jkunu favur. Nappellaw lill-awtoritajiet ġorġani biex ma jibqawx jużaw pressjoni politika sproporzjonata kontra l-dowa politiċi l-oppożizzjoni politika tal-gvern u tfakkar li sistema multi ta' ħafna partiti effettiva u kompetittiva hija essenzjali l konsolidazzjoni ta' demokrazija fil-Ġorġa. Grazzi. Għaw xi oġġezzjonijiet għal din il-proposta? Għaw xi oġġezzjonijiet, xi protesti? Uh, eh, it seems, well, please. This is easier. Uh, well, it's enough. I'm sorry. Bizzejiet, hemm bizzejiet oġġezzjonijiet mela huwa impossibbli nilqgħuha sur Svoboda. Ich hoffe, es ist kein Protest gegen den Inhalt dieses Antrags ikolli nieħu nota ta' dan, nittama li mhux qed tivvutaw kontra l-kontenut ta' din l-emenda x'qed nitkellmu dwar demokrazija hawnhekk. Nilqa l-oġġezzjonijiet tagħkom xorta waħda. Ich möchte nur auf meinen Inhalt, meinen ersten Antrag zurückziehen, denn għal daqstant nixtieq nirtira l-kontenut tal-ewwel emenda tiegħi Il-rapport ta' sur u huwa rapport eċċellenti u ma naħsibx li għandu jkun hemm xi ħaġa bażata fuq informazzjoni falsa f'dak ir-rapport. Qed nara li ma lqajtux l-emenda bil-fom tiegħi iżda rrid nirtira l-emenda oriġinali tiegħi f'dak il-każ allura. Mela, jekk qed nifhem sew jgħid il-President tixtieq tirtira l-emenda numru 5. Muxek. hekk. Tajja pwis, mela mhux ħanivvutaw hawnhekk. Tajja pwis, grazzi ħafna. Votazzjoni nominali għall-emenda kollha kemm bl-emenda niftaħ il-votazzjoni. Kulħadd ivvota nagħlaq il-votazzjoni. Taddi. Porządek ġenni przewiduje għosovani, Gratuluję, dziękuję pan. Ussa ser nivvotaw, nifraħ ovvjament l-rapporter Lisek, ussa nivvotaw fu il-rapport ta' Sur Gustafsson fir rigward l proċ integrata trattament ugwali bejn is-sessi fil-qafas tal-ħidma tal-Parlament Ewropew memx emendi ġodda u għalek punt 2 punt E bżewġ partijiet minn għal parti minn huwa favur kontra astenzjonijiet taddi. It-tieni parti minn huwa favur kontra astenzjonijiet namlu verifika elettronika fuq dil-parti it-tieni parti fil-fatt tal-artiklu 2.e.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 Astenzjonijiet taddi. Paragrafu 4. Votazzjoni maqsuma l-ewwel parti minn favur. Kontra. Astenzjonijiet taddi. Tieni parti minn favur. Kontra. Astenzjonijiet taddi. Issa namlu verifika elettronika fuq tini parti mela fuq tal-paragrafu 4. Verifika elettronika miftuħa. Kulħadd ivvota? Nala il-vot. Għadda. Paragrafu 6 Votazzjoni maqsuma l-ewwel parti miftuħa minn wa favur. Kontra, astenzjonijiet tgħaddi. Tieni parti favur. Kontra. Astenzjonijiet tgħaddi. Paragrafu 11. Favur kontra, astensjonijiet taddi. Paragrafu 12, l-ewwel parti, favur. Kontra. Astensjonijiet taddi. It-tieni parti favur. Namlu verifika elettronika, paragrafu 12, l-ewwel parti. Niftaħ il-vot. Kulħadd ivvota. Votazzjoni magħluqa. għadda. It-tieni parti min huwa favur. Kontra. Astenzjonijiet taddi. Namlu verifika elettronika anke fuq it-tieni parti tal-paragrafu 12 għal stant niftaħ il-vot, kulħadd ivvota, nala il-vot, taddi. Premessa N Min huwa favur? Kontra? Astenzjonijiet? Taddi. Issa nivvotaw fuq ir-riżoluzzjoni la bozza riżoluzzjoni kollha kemmi, votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa. Kulħadd ivvota? Nala, il-votazzjoni. jgħaddi. E, dziękuję panu Gustafsonowi. Grazzi ħafna Nissur Gustafson u issa ħanifutaw fuq rapport mis sinjura Lövin fil-ġlida kontra s-sajt legali fil-livell dinji u rwol tal-Unjoni Ewropea. Abbozz ta' deċiżjoni m'hemmx emendi mela nivvutaw minnu fih f'paragrafu 12 l-ewwel parti Niftaħ il-votazzjoni. Sovali. Kulħadd ivvota. Nara il-votazzjoni. Taddi. It-tieni parti. Niftaħ il-votazzjoni. Nominali. Kulħadd ivvota. Nara il-votazzjoni. Taddi. Paragrafu 13 issa. L-ewwel parti votazzjoni nominali miftuħa. Kulħadd ivvota. nagħlaq il-votazzjoni. Taddi. It-tieni parti, niftaħ il-votazzjoni. Niftaħ il-votazzjoni nominali. Kulħadd ivvota. Nagħlaq il-votazzjoni. Taddi. Paragrafu 33. Niftaħ il-votazzjoni. Kulħadd ivvota, votazzjoni magħluqa. Taddi. Is-Sinjura Loven ħatressa emenda bil-fom għal paragrafu 35. Jekk joġbok, Sinjura. Thank you very much. Grazzi ħafna. Aħna nixtiequ nneħħu il-kelma ed żid mill-bidu tal-paragrafu 35 u minflok namlu l-klim niżaminaw il-possibilità li nżidu. U għalek, sentenza tkun li nitolbu l kummissjoni li teżamina l-possibilità li żid il-miżuri tal uiuu u anki tal-ftehimiet ta' konformità biex tkun implementata tal-pajjiżi li tkun implementata għal referenza plus għal pajizi biex bekk ma jkunemx eh, vot kompromess għal kumitat inta. Inta ma li tistaw taċċettaw l-emenda bil-fom. Paragrafu 35, nivutaw fl-imkien fuq l-emenda orali u kol minu għafavur kontra astenzjonijiet taddi. Paragrafu 40. Favur. Kontra. Astenzjonijiet. Taddi. La bozz kollu kemmu ta' rezoluzzjoni niftaħ il-votazzjoni. Kulħadd ivvota. Nalaq il-votazzjoni. Taddi wkoll. Nirringrazzjakom, nifraħ l sinjura Luvin u issa bekk spiċċajna s-sessjoni tal-votazzjoni tagħna tal-lum. Grazzi ħafna narakom fi żmien ġimagħtejn matul il-sessjoni plenarja.